tiġija ta' sigurta interna u jien nistenna bil-ħarqa biex naħdem miegħu dem il-punt. Grazzi ħafna President. Thank you very much, Madam Commissioner. Grazzi ħafna, Signor Kommissarju. Mela, ek temmina dan id-dibattitu, il-votazzjoni ħal-votaw għada fl-ofsenar. Naddu issa għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna rapport minn Cornelis de Jong fuq l-approċ tal-Unjoni Ewropea rigward id-dritt kriminali, barelli liġi kriminali. Rapporter għandek il-kelma l-erba minuti. Grazie ħafna, President il-liġi kriminali mhux xi ħaġa ordinarja, dina tinvolvi li wieħed jillimita drittijiet ta' dawk li huma akkużati u kondennati, nkunu seri fuq da. Ovvjament hemm ġustifikazzjoni meta aħna nillimitaw id drittijiet fundamentali, imma jkollna raġunijiet validi bejn qabel ma nagħmlu hekk. E, l-istrumenti ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll il-karta ta' drittijiet e, fundamentali għajt li hemm żewġ teddidiet. L-ewwel li aħna bħala nis fil-politika aħna teddid. Il-mezzi xandir qed juru iżjed interess fir-rapportaġġ tar-reati, ġifieri il prosekuturi pubbliċi, s-sistema legali u nis fil-politika qegħdin jiġu suġġetti għal din it-taddida n-nis fil-politika jippruvaw waqfu din il-teddida billi jadottaw leġislazzjoni ġdida u ħafna drabi jitolbu li jkun hemm ġurisdizzjoni eh, legali iżid komprensivi u li jinkalla jżidu sentenzi. L-ideja hija li jippruvaw jikkonvenċu l-irġiel u nisa tal-Ewropa li billi idaħlu leġislazzjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea u ma qed jirreaġixxu għal din it-teddida ma ħafna drabi mhux il-każ. L-ideja tal-liġi kriminali mhijiex li tasal għal suċċess fi żmien qasir. Qabel ma inti tadotta liġi ġodda jumkella żid is-sentenza għandek tittaħseb dwar il-konsekwenzi b'attenzjoni. Verament taħseb li ħadd ikollok iżjed kriminali eh, u ħadd integru maħjar fis-soċjetà? Fi żmien fit-tul l-opinjoni pubbliki verament hija interessata fil-sentenzi itwal jew aħna titkellmu inkella differenzi fi żmien qasir fil- Tini teddida sfortunatament ġejja minn Brussell. Eh, fi Brussell ħafna drabi aħna eh, jaħġa normali li, li nużaw il-poteri li għandhom eh, skont trattati Hemm diversi reati fej ġied adottata armonizzazzjoni minimali u hemm sforzi biex jkun hemm armonizzazzjoni wkoll għal reati żgħar, ma tanna tsassir biss meta jkun hemm bżonn. Għalhekk aħna qed ħafna kapaċità b'da Naħseb li hemm ħafna reati ġodda li wieħed jista' jista' jiġintum definizzjoni fil-livell Ewropew. Huwa importanti li aħna it tradizzjonijiet nazzjonali u differenzi kulturali li jiġu riflessi fil-proċedura eh, kriminali dik li qed jiġi eh, propost fil-din proposta u li fejn l-istati membri intervjunu jekk il-proposti jkunu kontra l-Kostituzzjoni hija ħaġa importanti. Bejn daw żewġ elementi eh, ġifieri poteri ikbar u l-bżonn li wieħed jirrispetti eh, tradizzjonijiet nazzjonali, ovvjament din hemm ċerta tensjoni. Ġifieri li liġi kriminali m'għandix tiġi tiżviluppa kif rajna f'postijiet oħra, forma fragmentata biċċa biċċa minar ma jkun hemm koordinazzjoni, minar ma jkun hemm raġunijiet eh, konvinċenti meta wieħed iddaħħal ċatta tibdili. Fir-rapporti tiegħi jiena ngħid forma ċara li m'għandniex nużaw l-liġi kriminali bħala opportunità jew arena fej noqdu nitfanflu bħala nis fil-politika. Huwa importanti li aħna niftakru li l-valur miżjud tal-armonizzazzjoni jiġi provat bil-statistika. Għanna bżon nizguraw li qabel ma nbidlu il-provizjoni tal-liġi kriminali ma jkunx eh, soluzzjoni effikaċi. Aħna nizguraw ukoll li ikonna eh, test dwar bżon aħna u importanti li nżommu nkunu konsistenti u nkunu koerenti. Dan jfisser li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea inkluż il-Parlament għandhom jieħdu il-miżuri li hemm bżonn Għanna bżon li jkun l-koordinazzjoni għax liġi kriminali fragmentata u jah eh, liġi ħażina. Nirringrazzja il-Kumitat Libe għall appoġġ tagħhom, nispera fil-inkomplu eh, natu definizzjoni ta' regoli flimkien mal-Konsill u Kommissjoni. Nispera li nkun naħdmu flimkien fil-ġejjieni ir-regoli dwar il-liġi kriminali jiġi imdaħla biss jekk hemm bżonn. U dan il-tibdil jirrifletti bżonn għal għal kwalità. Grazzi ħafna Surjan. Lejli tajjeb, komissarju, issa naddu għal dibattitu eh, catch the eye. Is-sur Voss. Għal minuta. Vielen Dank. Um, zunächst möchte ich dem Cornelis de Jong. Grazie ħafna. Jena nishtiq nibda bil ringrazzja il-rapporter Surjan għal eh, Sur De Jong għal l-impenn li wara f'dan ir-rapport verament ekwilibrat. Jiena naħseb li ħagħa verament tajba li aħna qed nimxu bil-mod pass wara pass f'din il-kwestjoni daqshekk ta' sustanza. Jien naħseb li għandu raġun U naħseb li hija ħaġa tajba li l-liġi kriminali eh, żviluppat forma differenti fi stati membri differenti. Għalhekk għandna bżonn li eh, noqru li xurxin forma differenti. Naħseb li dan huwa fl-aħjar eh, din huwa l-aħjar għodda li għandna. Hemm ċerta drittijiet li qed jiġu limitati, allura għandna nabanzaw bil-mod u bil-kawtela. Għanna bżon naraw jekk forsi nistawx niżviluppaw xi tip ta' kunċett, per eżempju, li imbidlu l-ordni dak specialment dak nxaqsam il-warren ta' investigazzjoni qed nara li inti qed ġa qed eh, tagħmel sinjal innaħseb li għandna bżonn approċċ żied konċettwali u mhux eh, nagħmlu kollox eh, b'forma disordinata. L-Onorevoli Albrecht. Grazie ħafna President. Signora Malmström. Signora Malmström, jiena nixti eh, nixti eh, kanta l-istess kanzunetta s Sur Voss, jiena s li aħna nistaw nir-ringrazzjaw l Sur De jonga l rapport eccellenti tijaw u għan nitolbu li jkun hemm approċċ koordinat dak meta neġu biex nistrutturaw u narmonizzaw liġi kriminali, għanna nizguraw li mux biex namlu progress eh, għal dak li huwa l-interessi fi żmien qasir. Għandna bżonn nħarsu fit-tul, fi żmien fit-tul biex nibnu sistema ta' eh, liġi kriminali konsistenti. Naħseb li tkun ħaġa tajba jekk inti tista' tingħaqad ma' dak il-kollegi tiegħek li huma responsabbli għal affarijiet legali biex inkunu tistgħu tippreparaw proposta dwar din. Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna meta nittrattaw mal-Kunsill biex nuru li hemm din il-ħolqa din il-konnessjoni forma ċara. Ah, nasib li għanna waslu dal-messaġġ li meta niġu għal-liġi kriminali huwa verament diffiċli nistabilixxu eh, l-istess bażi għal-Parlament u l konsilju u l komissjoni tista' tkun bħala eh, medjatur. Sul-betel. Dar rapport jikkonferma dak li jien qed nabżal il ċittadini tiegħi eh, f'Londra għal diversi snin fejat li l-Unjoni Ewropea għandha l-intenzjoni toħloq liġi kriminali tagħha stess. Dan il-proġett huwa avanzat ħafna huwa komprensiv ktibt dwar da f'rapporti għaj. Eh, libertà, Eh, sigurta u ġustizja jew inkella l-ħolqien ta' stat ta' polizjesk Ewropew. Ma nix bżonn sistema ġdida ta' liġi kriminali fl-Ingilterra. Aħna għandna il-common law li ilha tevolvi elf sena. Għandna salvegwardji li qed jiġu mneħħija taħt din is-sistema ġdida. Taħt il-Magna Karta, il-Habeas Corpus u Bill of Rights, daw qegħdin jitneħħu u ċittadin eh, Britanniku jista' jindbaħt kwalunkwe tribunal fl-Unjoni Ewropea fuq bazzi ta' bieċa karta b'akkużazzjonijiet u jistgħu jibqgħu fil-ħabsijiet għal snin. Rati urew rati maħġ qed jipproteġu l-ċattadin u s-sistema ta' liġi kriminali ħatamlu għal-ċittadini tagħna dak li l-munita unika għamlet għall-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna. Sur Pirk. Danke, Grazie, President. Illum edin nħarsu lejn kif nistaw nizguraw sigurta fuq medda twila ta' żmien fl-Unjoni Ewropea. Dan kien il-każ tal-aħħar rapport u dan huwa lan anka f'dan ir-rapport. Aħna nilqaw il-mira stabilita mill-Kummissarju hemmhekk ma nistgħux nimplementaw liġi kriminali fl-Ewropa b'dan il-mod, mela allura din l-istrateġija ħatibqa' xaħġa fuq il-karta biss. Jiena nixtieq nara il-liġi kriminali tiġi armonizzata fl-Ewropa u ninkludu wkoll tradizzjonijiet nazzjonali imma l-mira ħarija għandha tkun dritt kriminali armonizzat. U danu li għanna bżon, jekk irridu naraw inizjattivi ta' sigurta, sigurta fuq il-frontiera, u affarijiet simili illi jirreġistraw suċċess anka ċiberkriminalità u affarijiet oħrajn. Is-Sur Paxka. Grazie President. Kommissarju. Jiena naqbel il-trattat għandu jwaqqaf ċertu dispożizzjonijiet il jgħinuna nwittu triq għal sistema komuni ta' dritt kriminali fl-Unjoni Ewropea. Madonna kollu, it-triq ta' qoddimna se tkun waħda twila u komplessa mhux ħażin. Għandek firxa eh, wisa ta' tradizjoniet fl-Unjoni Ewropea dak nirxaqsam eh, affarijiet nazzjonali u liġijiet nazzjonali li huma msejsa fuq tradizzjonijiet u eh, kollega mir-Renju Unit għamel punt ċari jina naqbel miegħu. Jiġifieri liġi Ingliża tindirizza l-problemi b'mod differenti mill-liġi kontinentali. Pajjiżi jisħa, uh, saħa, anzi fassa li liġi tijaw għabbażi tal-liġi ungeriza u naf li pajizi fit tramuntana jizaw regoli kompletament differenti. Dan joħloq differenzi inevitabilment u hemm bżonn illi nindirizzaw da differenzi b'mod mod aqli kemm jista' jkun il-Kummissarju, grazzi l-rapporter tal-rapport li ħejjiet u dan huwa konformi mal-politika tal-Kommissjoni u l-dokument li ħriġna f'Settembru li għadden u għas li dir komunikazzjoni u waslitna fej irridu naslu ġifiri nibdew dibattitu fiħdan u bar l-istituzzjonijiet. Din kienet il-mira sabiex namlu sommarju tal-prinċipi li gwidaw leġizlazzjoni sabiex nisqofu fuq tisħiħ tal-politika Ewropea f'qafas tat-Trattat tal-Lisbona u l-rapport De Jong propju eh, jipprova jilħaq din il-mira. Regoli trasparenti u ċari ta' meta nuġaw liġi Ewropea huma kruċjali. Bluma rapporter li kull liġi fuq livell Ewropew Anta tirrispetta bisħi il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Nafu tajjeb. U ħareġ ċar fid-dibattitu li dinja kwistjoni sensittiva b'differenzi bejn l-istati membri. U dan ukoll għandna nieħdu konsiderazzjoni u minħabba dan huwa kruċjali niżguraw l ispezzijiet ta' drittijiet żgurati mill-Karta ta' Dritt Fundamentali u l-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem għal-liġi kriminali kollha. Hemm bżonn nifmu il-sistemi ta' xulxin sabiex nkun nistgħu naraw kif nistgħu nqarbu l-politika tagħna fil-waqt li nirrispettaw sistemi legali differenti u tradizzjonijiet l-istati membri kollha il-liġi kriminali Ewropea, sabiex insaħħu il-politika Ewropea, hija bżonn jużar ċertu eh, oqsma ma tista' twassal għal-valur miżju. Dan rajnieh pereżempju fil-kontest ta' kriminalità ambjentali fejn żewġ direttivi importanti ġew adottati fl-2008 Dawn kienu l-ewwel strumenti adottati fuq liġi kriminali fil- eh, mod ordinarju kif nimplementaw leġiżlazzjoni u dan wit tatri għal xogħol fil-ġejjieni. Ed naraw l-importanza ta' regoli komunitu l-Europea ma ta' niġu kol għal diskussjoni ta' proposti fuq il-ġurnalista biex nġildu eh, manipolazzjoni ta' swi manipolazzjoni interna. Swi eh, Ewropej jistaw jiksbu l-fiduċa tal-investituri ġala darba nibatu sinjal ċar ta' regoli komuni. Barra mill-effettività tal-politika Ewropea grazzi għal bizur fuq il-ġurnali il-trattat xie 10 kriminal oqsma ta' kriminalità fl-Ewropa fejn hemm bżonn ikonna regoli komuni dwarhom fuq sanzjonijiet. Ħafna nkiseb brabta ma dan tal-axar fil-post, fil-periodu post Lisbona fej adottajna eh, liġijiet kontra traffikar tal-bnedmin u sfruttament sessuali ta' tfal, negozjati palissa tiġu finalizzati fuq direttiva fuq ġiber kriminalità u l-proposta fuq armonizzazzjoni ta' liġi ta' konfiska li sa' tkun negozjati darba. wa Dawn l-inizjattivi kollha sissa kontribwixxu għal iżvilupp ta' dispożizzjoni fit-trattat li kontribwixxu għall-interpretazzjoni pragmatika tal-konċett ta' regoli minimi komuni għal żewġ paragrafi u li huma qafas importanti li żviluppu ulterjuri tal-liġi kriminali fuq livell Ewropew. Sabiex nwaqfu politika koerenti hemm bżonn iktar riflessjoni fuq diversi aspetti legali. Il-Kummissjoni Ewropea ġa waqfet grupp ta' studju li ħajtaqlew darba f'Ġunju u li se jkollna rapport minħa tagħhom ġala darba tintem diskussjoni se jkun hemm esperti u anke studjużi fil-qasam ukoll jiġu diskussu diffikultajiet ma twet jikkonsidra miżur tal-Unjoni Ewropea u anke se jiruna kif l-aħjar niproċedu aħna naqblu mal-approċċ mfassal fir-riżoluzzjoni. Pereżempju, il-komunikazzjoni fil-liġi kriminali wkoll tappoġġi l-idea ta' lingwaċ iktar sempliċi sabiex immexxu l-leġislaturi Ewropej ġilla darba jabbozzjaw eh, liġi kriminali u kol dan il-rapport u oħrajn u mal-punt tatlu għad fassil ta' politika eh, Ewropea Komuni u għet nistab il-ħeqa naħdem mal-Parlament għal mira komuni. Ġifiri, eh, zona ta' libertà u ġustizja komuni. Grazzi Kommissarju. Naddu għal rapport Boskort Perspettiva 2020 nisa fit-Turkija. Rapporter għal erba' minuti. Signor